mid-disa l-qoddim, mid-disa sassija u mid-tlita sal-ħamsa. L-agenda <clears throat> li ġiet publikata għal din is-sezzjoni parzjali eh, fuq esibuha fuq l-internet. Issa naġġornaw il-seduta. Grazzi.